ħanibdew. Yes. I want to have some quietness because otherwise. And we have a request for a U għanna talba għal point of order minn kollega tagħna li jixtieq jindirizzana l-koll. U nitlobkom verament toħolqu l-ambjent biex isir dan. So please. Mela, qed jagħti il-President, is-sur kapa għandek il-kelma. <clears throat> Sur President, għandi point of order. Regola 130 dwar mistoqsijiet fil-Parlament. U xinu l-partitu l-opinjoni tagħna aħna l-kol parlamentari waħda mill-affarijiet mis-setat l-aktar importanti huwa li nżommu l-eżekuttiv eh, fuq ponot baħ permezz ta' PQs daw il-mistoqsijiet u dan il-mistoqsijiet mhux qed jirċievu tweġibiet kif suppost qed eh, ikun hemm wisq nuqqas ta' attenzjoni għalihom. Ir-regola 130.5 grazzi ta' ċabċipa 130.5 tgħid li hemm siġimat huwa il-massimu ma xuħut edin jieħdu 11 il-ġimgħa hemm ukoll limiti burokratiċi fuq il-mistoqsijiet imposti minn dawk l-istess teknokrati. Sur President, dan ifixkel id-demokrazija u hemm bżonn insibu rimedju urġenti għalih. Grazzi. Well, mela, għetjet il-President, grazzi ħafna imma jina fakruni li dawk il-limits il-limiti kienu deċiżjoni tagħna, allura forsi inti taf li tista' tikkonsidra dan imma u x'inhu aħna ħadna nota ta' dan li għadd u ħanaddu dal-messaġġ għall-awtoritajiet relevanti. U mela issa nibdew il-votazzjonijiet. <coughs> L-ewwel vot l-ewwel punt fuq l-aġenda huwa ir-rapport Lunes. Dan huwa vot uniku votazzjoni elettronika miftuħa. Ha votato tutta lumea? Kulħadd ivvota. votazzjoni mal-luqa <clears throat> u għaw nistan naraw illi ċi adottat. Issa naddu għal Dias Demera il rapport fil-rapport numru wieħed votazzjoni eh, elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ġiex aċċettat. Naddu għall-emenda 2 l-idejn dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġiex aċċettat. <clears throat> Niddikjara li dan adottat skont il-ftajim bejn il-Parlament u l-Konsil. Issa naddu għal punt numru 3, il-rapport Wikstrom. Għanna emendi 1 u 2 identiċi votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ġiġ aċċettat. Niddikjara li dan ġie adottat skont il-ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill. Issa ngħaddu għal politika ta' koeżjoni għanna punt erba fit-test oriġinali dawk, eh, dawk favur fuq l-ewwel parti dawk kontra astensjonijiet adottat it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet adottat punt sitta fit-test oriġinali l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottat it-tieni parti votazzjoni elettronika miftuħa <clears throat> Votazzjoni maluqa. Accettat. Adottat. Premessa bea fit-test oriġinali f'żewġ partijiet dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottat. It-tieni parti, votazzjoni elettronika miftuħa. <clears throat> votazzjoni maluqa. adottat. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm il votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Grazzi. Il-sessjoni il votazzjoni hija lesta. Issa ħajkonna spiegazzjonijiet ta' voti.

Please, colleagues. Kjoġobkom kollegi, għatanna l-spiegazzjoni tal-voti. U nishtiqu nibdew kemm jista' jkun malajr. So. Mela. Kjoġobkom eja nibdew l-ispiegazzjoni tal-voti. l un jibda l-onorevoli Dalton. Għandek il-kelma. Grazzi sul-President. Taħt it-mexxija tal-kompatriot il-Europol żviluppat fħab importanti ħafna taqsim ta' intelligenza bej il-forzi nazzjonali kollha. Illum ivvotejna biex nagħtu l-Europol iktar odot fil-ġita taħakon kontra terrorizmu.